il-pina tal-mewt fl-Indonezja. Ma nistax naċċetta l-ebda karta blu matul din id-diskussjoni bdew bil-Kummissarju Mimizza. Thank you. Grazzi ħafna, President, Onorevoli Membri. Jiena kontent li qed dan id-dibattitu ta' emerġenza dwar il-til ta' tmin priġunieri fl indonezja li dizappuntatna u bikmitna kemm lilna kif ukoll Komitat Internazzjonali. Jena ċert li il-membri u koll jenaqdu miħaj biex jesprimu id-dizappunt kbir tagħhom. L-Unjoni Ewropea għanda pożizzjoni qawwija ta' prinċipju kontra l-pena tal-mewt fil-każijiet kollha u fiċ-ċirkostanzi kollha u taħdem biex tabolixxi il-pena tal-mewt madwar id-dinja Din hija priorità kbira għal politika barranija ta' drittijiet tal-bniedem tagħna u dan naraw ukoll fl-impenji tagħna fil-linji gwida tal-Unjoni Ewropea dwar il pina tal-mewt l-ewwel linji gwida dwar id-drittijiet tal-bniedem adottati mill-Kunsill fl-1998 u wara ġew riveduti fil-fatt fl-2013. L-Unjoni Ewropea temmen li il-pina tal-mewt hija krudili u nieqsa mill-umanità u ma servi għal ma servix biex tipprevjeni ir-reati u l-kriminalità. Aħna rridu li unqisu li l-abolizzjoni tal-pina tal-mewt hija essenzjali għad-dinjità tal-bniedem anki għall-iżvilupp ta' drittijiet tal-bniedem. Kull inġustizzja li hija inevitabbli hija mbagħad eh, ma tistax titreġġa lura dawn l-eżekuzzjonijiet huma korro ħafna għal skont il-ġnus maquda rejati bidrogi mumiex meqjusa bħala rejati serji. Permezz tal-politika barranija tagħha l-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi għall isforzi dinjin biex tabbolix il-pina tal-mewt bejn it-93 u l-2012 il-numru ta' pajjiżi li abbolixxew il-pinja tal-mewt għal, -mewt għal mar minn 55 sa 57. design. Sfortunatament, il-situazzjoni hija mħalta fl-Asja, hemm il-Pakistan illi eh, kiser il-moratorium u reġa beda juża l-pena tal-mewt għal dawk illi wetqu rejati ta' terrorizmu diġan qatlu mija dis-sena. Fir-reġjun hemm pajjiżi paċina l-Iran u l-Arabja Sawdita li huma fost il-pajjiżi illi l-iktar joqtlu nies bil-pena tal-mewt u maġġoranza tal-pajjiżi Azjatiċi għadhom xorta waħda eh, jużawa l-pena tal-mewt ħames pajjiżi Azjatiċi abolixxew xew il-Bhutan, Kambodja, Nepal, Mongolia u l-Filippini. Qed naraw li hemm movimenti biex il-pena tal-mewt intuża inqar fil-Ċina, Singapore u Taiwan u f'pajjiżi oħra qed ikun hemm inqas eh, eżekuzzjonijiet jew inkella li jsaħħu il-bażi legali għal pina tal-mewt bħal fil-Brunei u fil-Maldivi Indonezja hija eżempju tajjeb <clears throat> ta' tranzizjoni għad demokrazija u għandu rwol importanti x'jaqdi fil-xlok tal-Azja. L-Indonezja hija importanti u eh, stat tal-ASEAN illi jirrapprezenta 40% tal-GDP il popolazzjoni Huwa membru kol tal-G20 u eh, bi klassi medja li qiegħda tikber bl-iktar pass maġġel madwar id-dinja u popolazzjoni musulmana kbira. L-Indonezja għandha popolazzjoni ta' 250 miljun ruħ, il-tielet demokrazija ta' dinja li uh, ma taqsamx madana kollu il-valuri kollha tagħna. Imma daw l-eżekuzzjonijiet fortunatament saru f'pajjiż suppost demokratiku wieħed mill-iktar demokratiċi u l-iktar ħelsin fi xlok tal azja parlament qawwi u attiv u soċjetà ċivili dinamika. L-istennija kienet eh, kera ħafna kemm għal priġunieri u anki għal raba tagħhom sakemm stennew li mislilhom rappresentanta Olja għamlet tliet stqarrijiet fejn esprimet is-soba tagħha dwar l-użu tal pina tal-mewt fl-Indonezja u l-Unjoni Ewropea ħadmet flimkien mal-istati membri uh, u li għandhom persuni qed jistennew li jirċievu l pina tal-mewt aħna tlabna l-autoritajiet tal-Indonezja biex iwaqfu l-użu tal pina tal-mewt u jaddottaw moratorium permanenti L-autoritajiet tal-Unjoni Ewropea użaw il-kanali diplomatiċi kollha biex jiddiskutu dil-kwistjoni mal-kontropartijiet tagħhom fl-Indonezja. Aħna wkoll f'qasir żmien biħsibna nniedu kampanja ta' kuxjenza reġjonali bit-titlu ejjew nitbedu mill-pina tal-mewt fix-xlok ta' l-Asja indirizzata lejn organizzazzjoni tas soċjetà ċivili u individwi nafu koll li membri onorevoli ta' din il-Kamra u koll ħabirku biex jiprom jikkonvinċu l-gvern tal- tal-Indonezja biex ma joqtolx il-dawn il-priġunieri u jieqaf juża l-pina tal-mewt. Aħna konna ċari fl-interventi kollha tagħna li aħna nirrispettaw bisħieħ is-sovranità tal-Indonezja. Aħna wkoll offrejna appoġġ politiku u assistenza prattika fil-ġlieda kontra l-kontrabbandu ta' drogi u attivitajiet kriminali oħra li huma ta' sfida s soċjetà tal-Indonezja u lil minna kunu għafu li aħna sen komplu naħdmu mal-autoritajiet tal-Indonezja dwar l-użu tal-pina tal-mewt u jien issa ħerqan li nisma dak illi għandkom xitajdu intom grazzi tal-attenzjoni. Fin dank komissar Mimica. Grazzi ħafna komissarju Mimica. Issa l-kellim għal-gruppi Sur Danġan 3 minuti. Grazzi, Sur President, Sur Kommissarju, aħna għawnek maħnix maġistrati, mħalfin jew avukati, u għalek mwix postna illi niddeċiedu minnu ħati u minnu innoċenti ta' dawk li ġew ġudikati mill-ġustizzja indonezjana imma aħna resp persuni responsabbli pubbliċi eletti miċ-ċittadini biex nirrappreżentaw valuri li llum qegħdin jitolbuna li nitolbu nġelu l-awtoritajiet tal-Indonezja li ċittadini tagħna ikoll ikollhom smih ġust fir rispett tal-liġi, fir rispett tal-proċedura tad-difiża, ħafna affarijiet illi ma natawx lil ċittadin Franċiż illi l-lum huwa meddet bil-pina tal-mewt fl-Indonezja aħna persuni pubbliċi, personaġġi pubbliċi eletti li għandna dmir li nikkondannaw il-pina tal-mewt kif għadha kif għamiltin sur kummissarju għaliex dina hija proibita mill-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Aħna persuni responsabbli eletti, persuni umani li għandna id-dmir illi eh, nitkellmu kontra dan din il-makabrità li hija l-eżekuzzjoni ta' dan il-kundannati fl-Indonezja u f'pajjiżi oħrajn li semmejt Sur kummissarju il-ħin qiegħed jafas l-Unjoni Ewropea hija imsieħeb tal-Indonezja. Aħna f'Novembru li għadda kellna f'Ġakarta dialogu fuq id-drittijiet tal-bniedem bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indonezja. Aħna firmajna flimkien mal-Indonezja f'tejjim ta' kooperazzjoni u ta' sħubija u Aħna qegħdin impoġġu għad dispożizzjoni ta' l-Indonezja mill-fondi reġjonali fondi għall-edukazzjoni għolja għall-governanza tajba u għalhekk aħna ma nistawx ma nitkellmux mal-awtoritajiet Indonezjani u neżiġu li jisimawna jiena nishtiq li nitlob lill autoritajiet li morru li lin mill sempliċi komunikazzjoni u mid-diplomazija mill-kliem edukatu meqjus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 kemm għal ċittadini Ewropej li qegħdin jitolbu l-għajnuna tagħna norbot fuqkom biex twaslu lill awtoritajiet indonezjani eh, dan il-messaġġ li mhux qed imur kontra sovranità tagħhom jew id-drittijiet tagħhom jew il-liġi tagħhom imma mhux permezz tal-pina tal-mewt bil-mod kif qed isir issa fil-ġustizzja indonezjana hemm ċittadin eh, Franċiż eh, mhux bekk se ssir il-ġustizzja miegħu. Grazie ħafna Sur Danjan. Sur Amit għandu point of order. Iva, Sur President, jina nishti skont il-regola 162 subinċi 6 kif tajtu barra il-proċedura catch the għax intom għaw miktub għawnek li għandu jkunem catch jina nishti sempliciment namel kas ta' persuna e, mill-kostituenza tijaj li u koll ija medda bil-pina tal-mewt fl-Indonezja għal bakkużi simili ħafna għal dawk e, li smajna bjom dan l-axħar. L-imħalfin talbu biss e, kas ta' prigjonerija, sempliciment kastik ta' prigjonerija ma' xorta waħda ta' il-pina tal-mewċ, ten għajem dan il-punt. Iva, aħna għanna regoli għawnek u dawn regoli fissru illi għanna dibattitu straordinarju u għalek id deċidina li mux se jkonna proċedura ta' kaċ tijaj u laqas blue card. U regoli għajdu illi jista' jkollok point of order biss fuq point of order mhux fuq sustanza ta' xi ħaġa li qed tiġi diskussa. Is-Sur Martin issa. Sur Martin, Sur Martin. Grazzi, Sur President. Pajjiż huwa kbir mhux għax ikun b'saħħtu ma lilin mis-saħħa tiegħu minħabba l-idejat, il-kawżi u l-ġenerożità illi juri f'momenti importanti tal-istorja tiegħu. Sinjuri, din id-dikjarazzjoni mhix qed nagħmilha jien hija infirmata minn Robert Badater meta kien eh, imlaħaq fi Franza fil-1980. Huwa l-istess messaġġ li rrid nibgħat jien għan-nom tal-Parlament Ewropew lill-awtoritajiet tal-Indonezja iva sur President Vidodo. Inti tista' tkun b'saħħtek, il-ġenerożità tiegħek tista' eh, tibrilla madwar id-dinja inti aħna rridu nibatu messaċ għawi li ċittadini tal-Indonezja l bqija tad-dinja. Ekrit tamel, ek kamilt, kullħat jaf li inti trid kull mezz teradika il-fraġel ta' drogi. Iva, tilt tminja minn nies skont l-assoċjazzjoni flimkien kontra il-pena tal-mewt hemm xi mit priġunier illi qegħdin jistennew il-pena tal-mewt fl-Indonezja. X'jon sok tipprova issa? Inti taf x'tortura psikoloġika jgħaddu minna dawn il-persuni li jkunu kondannati għal-mewt u l-qraba tagħhom snin twal jistennew smih li qatt ma jseħħ snin biex jaraw naqra umanità naqra ħnina snin jistennew li xi ħadd toqorsu l-koxjenza fil-ġustizzja biex ikun ġust u jkun determinat biex joħroġ il-verità persuni sekondi insopportabli meta il-prosekutur jiċħat l-appell u jħabbar eh, eh, il-sentenza kifra il-mewt. Hemm ċittadin Franċiż illi jgħix fil-kostituenza tiegħi u wkoll Eh, dan ukoll ilu jbati għal 10 snin dan deġa tqatluħ psikoloġikament, tantek illi qed iħossu ħati tal-li għadu ħaj. Le, Serġ, inti mintix ħati, mhux ħati għax trittejx, jew għax tritt il ġustizzja jew għax tritt terġa tara l-erba u l-edek, u laqqas għal-sofferenza li inti qiegħed bati. Jiena qed naħseb fijak, f'martek, fu l-edek u l-familja li qed tistennek Zomsot sot serġ, Franza edha miegħek u l-Ewropa suppost edha miegħek u huwa dan il-messaġġ li jiena nixtieq nibatlek. Xordures kien jgħid il-pina tal mewti kontra li l-umanità għal 2000 sena, 2000 sena eh, ħasbet fl-iktar affarijiet nobli mela ħat għamnek il-kellim jieġi interrott mill-President. Il-kellim li mis is-sur Demes Maka minuta u nofs. Sinjuri, l-eżekuzzjoni ta' tmien persuni madwar id-dinja għaj meta madwar id-dinja u koll u il-grupp tijaj tal-ICR u koll inħassat mill dan il-kastik barbaru. Fl-artiklu 2 tal-Karta Ewropea ta' Drittijiet Fondamentali il-kapijiet tal-gvern tal-Unjoni Ewropea għandhom jitfakru dwar il-barbarità ta' din is-sentenza eh, li hemm l-artiklu 2 u dritt tal-ħajja. Aħna nirrispettaw bisħieħ is-sovranità tal-Indonezja l-ġurisdizzjoni tagħha u dritt li għandha li tadotta liġijiet tagħha u nifmu li rridu niġġieldu kontra il-flagell ta' drogi. L-Indonezja huwa pajjiż modern li kiseb ħafna tkabbir ekonomiku imma m'għandniex ninsew dak li huwa essenzjali Hemm ħafna problemi libertà tal-istampa tal-espressjoni, drittijiet fondamentali tal-bniedem, implementazzjoni tal-pena tal-mewt tmur kontra drittijiet tal-bniedem ma għandix tintuża bħala qodda. aħna naħsbu li kun biżejjed jekk sentenza tal-mewt tinqaleb għal kundanna għal ħajja. Dal-persuni għandhom jizammu l-ħabs għal dejjem imma mhux jinqatlu flimkien ma' Charles Tannock aħna ktibna itra lill gvern tal-Indonezja u krabnilu biex juri ħnina u jaħfer nittamaw l-Indonezja se tagħti każ ta' dak li qegħdin nitolbu darba l dejjem twaqqaf il-pina tal-mewt. Grazzi ħafna Sur Demes Maka, is-Sinjura Xaka, żewġ minuti. Grazzi President, kollegi, kummissarji. Aħna nikkundannaw bisħieħ l-eżekuzzjonijiet ta' din is-sena eh, ta' din il-ġimgħa permezz ta' sparar li xoħut minnhom laqas kienu ċittadini tal-Indonezja l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja appellaw lill-awtoritajiet biex ma jkomplux imma saħan sitra offrejna assistenza lill-awtoritajiet tal-Indonezja biex jiġildu kontra l-kontrabandu ta' drogi. Wieħed jista' jikkastiga b'mod iktar uman u qabel il-kastig għandu jkun hemm smieħ ġost għalhekk aħna nitolbu illi jitwaqfu. Issa il- dawk li għadhom dawk il-pini tal-mewt li għadhom ma ġewx applikati wara li smajna bil-aħbar ta' dam l-eżekuzzjonijiet Viktor Arban li għadu eh, Prim Ministru tal-Ungerija ħabbar li se jdaħħal il-pina tal-mewt għal-darbohra fl-Ungerija xi ħaġa li mhix den. Sur Orban xaħat għandu jgħidlu illi il-pina tal-mewt hija projbita fl-Ewropa għanna namlu sforz fuq livell internazzjonali u kol biex inwaqfu l-pena tal-mewt darba għal dejjem. Aħna ifissajna l-standards bħala Ewropa u l-suppost aħna l-standards nolluwom u s-saħaħ il-leħen ta' demokrazija jekk aħna namlu appelli l pajjiżi bħal indonezja jekk anki l-Istati Uniti joqgħod id fit mal-Ewropa u ma wkoll jipprojbixxu l-pina tal-mewt. Aħna se nkomplu l-isforzi fuq livell dinji u naħdmu mal-gvernijiet u organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili biex niżguraw illi l-pena tal-mewt darba fil-ġejjin qarib issir xi ħaġa tal-immoddi. Grazzi ħafna sa immis l-Onorevoli Verġja. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzja l-gruppi politiċi kollha li aċċettaw illi impoġġu dan il-punt fuq l-aġenda tagħna wara eh, talba tal-gwe. Aħna kollha rridu nipennew ruħna kontra il-pena tal-mot u hemm bżonn nirreġixxu mal-ewwel. Nhar it-tlieta tas-sew kien hemm l-eżekuzzjoni ta' tminja eh, persuni, wieħed minnhom Indonezjan u seba' Ewropej u għalek hemm fl-2013 eh, ħamsa biss kienu maqtula għax kien hemm moratorium u dawn soltu jiġu eh, jiġu maqtula minħabba traffiku ta' droga. Huwa eh, veru illi dinja dan huwa reat, imma xejn ma jġustifika il-pena tal mod għax dan huwa qatt barbaru eh, u s-soltu persuna li ġu maqbuda ma n-nis iż-żar u mux il-gbar li huma dawk li huma wara dan ir-reat u għalek għar il-qorti kostituzzjali tal-Indonezja kienet aċċettat teżemina r-rekors ta' żewġ Awstraljani li ġew ukoll maqtula u dan it-12 ta' Mejju. Hemm ħafna li għadhom dan il-kurituri tal-mowt l-iktar imħabba traffikar eh, tal- ehm, tal-droga, kollha kondannati u kollha xuħut minnum minnhom Ewropej. Walek il- il-kas uh, tal-ċittadin Franċis huwa persuna li kienet jaħdem fil-laboratorju f'Indonesi u għalli ma kienx jaf illi huma kienu qed manifatturaw il-piloli tal-ecstasy. U uh, l-Indonezjani ta' dan il-laboratorju mhux qegħdin nistennew il-mewt imma u iva hemm ħafna nies illi kienu xieda, ħafna nies anki pulizija, imma din ix-xieda ma ġietx konsidrat. Il-President tal-Indonezja huwa nazzjonalist aħrax li jagħti l-impressjoni li xi ħadd li ma jrid ċeda l-pressjoni internazzjonali. Ma dan għamlu għal ċittadini mill-Filippini u għalek fl-Indonezja il-kas ta' Xakalawi reġa ta' bidu għal kontroversja fil-mezzi ta' xandir anki fl-Indonezja Globe illi isaqsi fuq il-prezz li wieħed irid iħallas fl-Indonezja minħabba l-immaġni barra l-pajjiż. Fl-Indonezja bħal fl-Istati Uniti kif ukoll fl-Ewropa Iva, Viktor Robin per eżempju jgħid ukoll illi irrit il-pina tal mot mill-ġdid u għalhekk għandna bżonn inkomplu naħdmu. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Versia. Grazie ħafna l-Onorevoli Vergia, eh, l-Onorevoli Lohbila. Grazie ħafna, Sur President. Jumejn ilu l-Indonezja kien hemm tmien persuni eh, li kienu eh, matul minħabba dawn l-eżekuzzjonijiet. Matul dawn l-eżekuzzjonijiet aħna qegħdin naraw illi kien hemm 14 il-persuna li kienet akkużata għal pina tal-mewt u sentenzjati aħna nafu illi dawn fil-fat kienu minħabba reati ta' drogi per eżempju, mux minħabba reati verament gravi. Aħna nafu kol illi hemm ċertu standards li huma magħrufin minn kulħadd minn kull imkien għandha tispiċċa dejjem il pina tal-mewt u hemm għandhom ukoll suppost dawn in-nies li jkunu Eh, akkużati li kolom aċċess għall-avukat u għall-ajuna legali, bħal pereżempju Rodrigo Gularto, illi fil-fatt kien eżempju ċar ta' dan kollu. Kien hemm nies ukoll li minħabba li kellhom ċertu diżabiltajiet mentali u diżabiltajiet ta' tis oħra kienu svantaġġati. Eh, Mem lebda prova li l-pina tal-mewt edha tipprevjeni li kunem rati oħrajn bħal dawn. L-istudju sar fl-Unjoni Ewropea juri illi fil-fat din il-pina tal-mewt mhux qiegħda tixxokkja jew tbeżza l l-nies u mish miżura ta' prevenzjoni tajba għarjati kriminali iktar minn per eżempju sentenza ta' omrok ħabs, omor il-ħabs. Għana rridu netilbu l-Indonezja tkun tista' darba l-dijem twaqqaf il-pina tal mewtu jkun jistgħu jagħtu eżempju għal pajjiżi l-oħrajn ġirien tal-dan ir-reġjun. Grazzi ħafna issa għanna l-Onorevole Castaldo, għazurġ minuti. Grazzi ħafna. Kuba kabangam, dawek fil-fat f'dan il-wit ta' dmuħu tal-mewt ħabs fejn qed jinżammu priġunieri li libsuhom l-abjad jalqulu majnejhom u mbagħad iridu li jekk joqogħdux bil-wieqfa jew kella joqogħdux għal tiegħu ma li jkun hemm l-eżekuzzjoni. Mela minkejja illi aħna Eh, ma nistawx nġudikaw pajis, nistaw nġudikaw il-pina tal-mewt, jina nġudika bħala taljan u bħala bnidem, ma mxejn li jista' jkun sagrifikat mux bissa biex ikun hemm proibizzjoni temporanja iżda għal tneħħija għal kollox abolizzjoni tal-pina tal-mewt minħabba illi kif eh, jintqal dawk illi fil-fatt jappoġġaw il-pina tal-mewt ikunu Attilin. Grazzi ħafna Is-Sur Castaldo sessa biex nala din id-diskussjoni nerġa' nisidan il-Kummissarju Mimik sa biex jitkellem. Grazzi ħafna. Evelyn. Dan kien skambju un diskussjon interessati ħafna u jina naħseb nista' nirringrazzjakom il-koll l-interventi tagħkom. Nista' nseħilkom raskom l-Unjoni Ewropea lesta illi taħdem mal indonezja mal-gvernijiet mal-kam dawk li timmexxu kampanja fuq il-livell lokali u anke mal-partijiet interessati ħalli naraw illi il-pjana tal-mewt titneħħa darba dejjem. Qegħdin nużaw l-istrumenti li għandna dispożizzjoni tagħna, stqarrija, domandi u anka dialogu u aħna nixtiequ illi l-ħinna jinstema iżda rridu nifmu u kol xinumma il-problemi u xet waqqafna mill-li nibitlu l-affarijiet ħalli nkun nistgħu nieħdu azzjoni iktar effettiva aħna bħal Franza nitolbu l-Indonezja ħalli jimplementaw moratorju fuq il-pina tal-mewt minnu fih. Grazzi. Grazzi ħafna l-Kummissarju Mimica, ntemm